Allora, kollega, kollegi, e riprendiamo. Zis kollegi, mela, nistaw inkompli, inkomplu bil-votazzjoni, għanna il-rapport tal-onorevoli David and u Sivic fuq il-politika tal-ġirim ma' uxamendi għalek nresa għal-votazzjoni minu favur, minu kontra, stazzjonijiet, nifirħu li żewġ rapporters natu issa il-rapport ta' Sinjura Indveld fuq il-linja politika tal-Unjoni Ewropea kontra t terrorizmu natu għall-ewwel um, amenda minn favur kontra astenzjonijiet ħanivvutaw b'mod elettroniku ħaniverifikaw il-votazzjoni miftuħa. Ivvotajtu kol kemm intom? Il-votazzjoni magħluqa. Mela, l-amenda ġiet approvata u għalhekk il-proposta ta' riżoluzzjoni taqa' u għalhekk aħna temmejna il-votazzjonijiet. Mela, li klat tajba aħna ser pero inkomplu bil-spiegazzjoniet tal-voti issa. Grazie,